Imma iżjed tard mintix ħat titkellem għaliex mintix fuq il-lista tal-kellima. Ġbi jew titkellem issa jew le. Jina l-kapacità tiegħi hija bħala viċi president tad-delegazzjoni u f'din il-kapaċità nippreferi li jkun hemm dialogu eh, ta' rispett reċiproku mal-Kazakistan. L-Europa għandha relazzjoni importanti ma' tur tant importanti bħal Kazakistan għalhekk nixtieq nippreżenta ċertu mistoqsijiet li kollegi tiegħi. Sakkem mhux ħatqajjem dubju fuq il-pożizzjoni il ta' Kazakistan, il-proposta tal-Kazakistan bħala eh, membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, ta emżon namlu palma em, fil rizoluzzjoni li nalmu l-Kazakistan fuq kwistjonijiet bħal libertà tal-espressjoni. Imma aħna batejna anka fl-istess soqsma in-Diċembru li għadda il-Parlament aċċetta riżoluzzjoni li għajt li miżuri li jittieħdu f'dawn l-aħħar snin fl-Ungerija fl ungerija waslu għal deterjurament serju sistematiku fis-sitwazzjoni dwar l-istat ta' dritt u il-drittijiet fundamentali u il-libertà tal-espressjoni. Fjannar, diskutejna mod imqanqal dwar l-istat ta' dritt u l-indipendenza fil-Polonja, f'pajjiżi, l-Latvja, fil-Parlament għadu kif adotta fl-ewwel qari dispożizzjoni ġodda tal-liġi kriminali li huma immirati li jibatu l-ħabs anka għal azzjonijiet mhux violenti kontra l-istat, ġifieri. Li jistaw jeddu forsi l-indipendenza u l autorita ġudizzjarja kif ukoll l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet barranin għal darba ħraċ neskenu fuq l-interessi tas-sigurtà tal-istat. Jiena fil-fatt nikkundanna attakki fuq il-libertà tal-espressjoni madwar id-dinja. Għalhekk jiena ċerta li aħna rridu niġġieldu għal dawn il-libertajiet flimkien, imma mhux kontra xulxin. Most már így a beszéde után kif képviselő asszonynak ka problemi. Mela wara d-diskors tiegħek jiena nifhem il-problema tiegħek għax is-suġġett huwa Kazakistan, imma grazzi tad-diskors tiegħek. Grazie Presidente. La situazione in Kazakistan. Grazie, Sur President. Sir Korao. Situazione fil-Kazakistan għada gravi minkejja rapporti commerciali minoranzi għadhom et eh, eh, jiddenunċaw ehm, ċertu eh, fastidji li jtinata mal-pulizija u ċertu persuni et jinżammu detenzjoni b'mod arbitrarju. Servizzi ta' sigurezza et jużaw, et jiġu akkużati li jużaw b'mod sistematiku tortura kontra s-soċjetà ċivili. Il-gvern tal-Kazakistan joħnoq il-libertà ta' li wieħed jiltaqa, li wieħed jagħmel dimostrazzjonijiet, eċetera. U anke l-libertà tal-espressjoni l-gvern fil-fatt għadu kif adotta qatt li jilimita aktar. U għanna tħassib kbir eh, dwar dan il-pajis eh, fil-mod tal-ġiba tal-gvern li il-ċittadini. Hemm bżonn li jkun hemm investigazzjonijiet kif suppost u jiġu sanzjonati il-ħatja. il ħatja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 fil latvija bħal mamlet is-sinjura Zdanoka. Għan nitkellem fuq situazzjoni fil-Kazakistan. Jina mort f'dan il-pajis għal seba darbiet sissa. Zort iż-żewġ ibliet kapitali. U fil fatt ivvjaġġajt 2000 kilometru bil-karozza eh, ġifieri għaddejt minn ġol Kazakistan, il-pajis nafu sew. Mina naħseb li ta' min jitkellem fuq affarijiet li nifmu dwarhom. Jina tkellim dwar is-sitwazzjoni ta' rifuġati għaliex jina mort zort kamp ta' rifuġati ġvin naf xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni f'dan ir-reġun u hija sitwazzjoni speċifika. Il-kwistjoni kollha kemm ta' libertà tal-espressjoni u ġittijiet tal-niedem tiġi mitqiesa mod differenti mill l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, ġifiri dinja ħaġa rridu nikkonsidraw iżda min-naħa l-oħra, il-Kazakistan huwa imsieħeb importanti ħafna lina bħalma nsibu fir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-li tajt il-perspettiva personali tiegħek. Is-Sur Kelam, komissarju Han, aħna inkwetati dwar il-libertà ta' espressjoni fil-Kazakistan għaliex L-firma reċenti tal-PCA imsaħħa kien pass ta' beneficju reċiproku imma din ir-relazzjoni ċi tkun ibbażata fuq e, valuri maqsuma u riformi demokratiċi għawek maħniċ qed nipritkaw l-imsieħeb, qed niskelmu dwar valuri e, maqsuma. Imma hemm sinjali ta' oppressjoni li qiegħda tiżdied ta' vuċijiet kritiċi. U l-firmar tal-PCA Deċembru li għaddit, kazijiet kriminali ġew imnida kontra ġurnalisti, edituri, ecc. Per eżempju Julia Kazlova. Li ġew akkużati li qegħdin jifirxu informazzjoni falsa. U hemm numru ta' ġurnalisti bħal Kozo Mattoja, Saleksam Vanettalin u oħrajn Anka jekk isimhom jitolna l-pressjoni ġejjem mill-bot ħafna, għanna xorta waħda nħossu solidarjetà magħhom u nitolbu li jkunu jistgħu eh, jeżerċitaw il-libertà tal-espressjoni tagħhom dinjità. Grazzi ħafna. Issa, naddi l-kelma l surpet għal minuta. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni fil-Kazakistan id-deteriorat reċentement mezzi ta', ta xandir indipendenti, bloggers, etc. ħafna drabi jiġu arrestati sempliċement għax qed jagħmlu xogħolhom għaliex qed jeżerċitaw id-dritt li jkollhom opinjoni. Hemm in-nies li qed jiġu ehm, eh, persekutati għaliex huma attivi fuq il-medja soċjali. Hemm bżonn li jkunu jistgħu eh, iwettqu l-attivitajiet tagħhom mingħajr il-biża tal-persekuzzjoni. tal persekuzzjoni Il-PCA li iffirmat mal-Unjoni Ewropea għandha tintrabat ma' titjib fid-demokrazija, stat ta' dritt u drittijiet fundamentali fil-Kazakistan. Jina kuntent ħafna li il-Kazakistan inaqat ma' WTO u importanti wkoll il-Kazakistan twetta l-obbligi internazzjonali fuq sma oħra u issegwi l-istat ta' dritt u ċertezza legali għal kumpaniji internazzjonali li operaw fil-Kazakistan u l-ħarsin tal-investimenti tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, kollega. L-Onorevoli Sanchez Caldenti. Il-Kazakistan huwa l-iżjed pajis post-sovjetiku mhux Ewropew għani, sinjur. U huwa e, ewlini għall interessi ġeopolitiċi u ekonomiċi imma situazzjoni fil-Kazakistan qed tagrava. Il-Kazakistan qed tasal għal eh, reġim autoritarju. Hemm eh, ħafna kritik, jekk inti tagħmel kritika, pereżempju, il-bloggers jew il-ġurnalisti qed jiġu eh, miksura il- drittijiet u qed jiġu kriminalizzati il-trade unions. Il-pressjoni politika hija kostanti u f'din il-kuntest l-Unjoni Ewropea tagħmel l-istrateġija tagħha l azja ċentrali u jider li ħassegwi biss l-anijiet ġeopolitiċi u ekonomiċi tagħha mingħajr ma tagħti każ l-aspett uman bħas-soltu. Rridu nieħdu ħsieb li jiġu mħarsa drittijiet tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi li huma mseħba tagħna ma nistgħux niftemu ma' pajjiżi li qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Panzeri. Grazie Presidente Gli arresti e le detenzioni. Grazie President. L-arresti tal-bloggers li rajna f'Diċembru ftit jiem qabel li fermar imsaħħa tal-tejm imsaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kazakastan li fih klawżuli ċari dwar rispett ta' drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni u tal-medja huma tassew sinjal illi ħasseb l-Unjoni Ewropea parti dawn il-każijiet li semmew fit-test ta' riżoluzzjoni jidher l-awtoritajiet tal-Kazakastan qegħdin iċalu fuq livell internazzjonali biex isiktu l-medja illi kienu ġew projbiti l-Kazakastan iżda illi jaħdmu barra l-pajjiż bħal Pubblika illi għandha fil-fatt anke każijiet il-qorti li mdew mill-Gvern ta' Kazakastan barra l-pajjiż problemi anki dwar l-akkużi li jisiru lil kontra dawk l-individwi li jikkritikaw l-autoritajiet. Għadda stantu importanti li din il-rizoluzzjoni tiġi approvata. Mela, wara il-round tal-awturi, għanna bżon tal-. Nistaw naħaddu issa għal membri l-oħrajn. Is-sur Pospisil, jekk joġbo għal minuta. Iva, Senjora President, nishtenin naqat ma dawk li tkellmu qabli l-awturi tat test. Huwa minnu illi għana li diskutu il-libertà tal-espressjoni ġewwa l-Kazakastan. Il-Kazakastan iffirma il ftejm ma l-Unjoni Ewropea u aħna għanna naraw l-imsieħba tagħna kif jitrattaw il-libertajiet fundamentali bħal dik tal-espressjoni dik tal-medja. Huwa importanti li jkun li ħajkun hemm dawn l-elezzjonijiet il-Kazakastan l-elezzjonijiet parlamentari rridu namlu monitoraċ sabiex naċċertaw ruħna illi il-vot ikun wieħed sigritu ħieles l-elezzjoni turi bitċar ir-repressjoni li hemm tal-oppożizzjoni tal-medja jekk aħna rridu l-Kazakistan jibqa' msieħeb strateġiku nitolbu illi dawn il-ġurnalisti li ntefgħu il-ħabs jinħelsu kollha nkellem ma nistax nikkooperaw magħhom. Grazzi ħafna kollega l-kelliem li miss l-Onorevoli Loristen għal-minuta u nofs. Iva, grazzi President. Jiena pala soċjal demokrata fil-fat nistanajt illi il-rapport illi għanna mal-Kazakastan huwa wieħed importanti irridu nuru pożizzjoni soda sabiex inkunu ċerti li l-Kazakastan iżom mal-ftejm illi firma. L-autoritajiet Kazaki morru u jattakkaw il-ġurnalisti anki meta jkunu rċevew l-istatus ta' refugġat fl-Unjoni Ewropea jattakkaw xorta waħda dawn l-autoritajiet il-medja li jkunu għedin jaħdmu barra l-pajis għal stant il-ftejim mux bizzejt għan irridu naraw jekk il-Kazakastan ux sejjer iżom ma l-obligi tijaw jekk se jirrispetta salvagwardji dawk il-libertajiet illi hemm fil-Kostituzzjoni wkoll nappoġġa ir-riżoluzzjoni u nitlob l istati membri kollha jagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni tal-Kazakastan u jaħdmu sabiex jeżerċitaw pressjoni u ntejbu sa fl-aħħar is-sitwazzjoni. Grazzi zammejt mal-ħin tijak fil-fat l-Nerver Kiċuk għal-minuta. Пълно председател, уважаеми господин ħan, уважаеми kolegi, podobni na siċki държави от региона. Grazzi. Senjuri, fil fat jena u kollem minn il-Kazakastan għandu storja għanja ħafna il-Kazakastan kien parti mill-ex Unjoni Sovjetika kien l-ewwel pajjiż fl-Asja ċentrali illi konkluda ftehim mal-Unjoni Ewropea. Għalek kena proġetti konġunti u ma, dan il-pajis ilu 20 sena jfittex l-identità demokratika tijaw iżda jibqa oligarkija dan il-pajis il-prinċipji demokratiċi twarbu għal dawn l-20 sena. Ġurnalisti jiġu arrestati il għaliex huma jeżerċitaw il-libertà ta' Helsin tagħhom jiena bekk nitlob l awtoritajiet Kazzaki jirrispettaw l-impenji tagħhom lejn il-komunità internazzjonali u l-impenji li daħlu għalihom fil-kontest tal-OECD fil-fatt il-medja indipendenti u l-ġurnalisti u li ċittadini li ġewwa l-istati għandhom inħelsu. Dear colleague, dear friend, uh, as you know, the partnership and cooperation il-sħobija mal-Kazakastan kollegi bħalma ta' foda tiġi ratifikata minn xi parlamenti tal-istati membri għal stat ma taħsibx li f'din is-sitwazzjoni rridu nsejħu lil xi parlamenti biex Ratifikazzjoni għalissa ma jadux għalija qabel naddu rakkomandazzjoni dwar il-protezzjoni tal-libertajiet fundamentali. Tista' tuġa pal blue card? Iva, jiena nabel perfettament ma dak li jattajt il-Kazakistan. Irrit iżom mal impenni kollha tiegħu għal-libertà tal-espressjoni u meta jagħmlu dan imbagħad inkun nistgħu nitkellmu dwar ftejmiet oħrajn. Grazzi għal membri indipendenti l-Onorevol Gonesh. Mela u wara il-ftejm naraw issa il- violenza politika tal-Kazakastan, il-repressjoni li qegħdin naraw ta' drittijiet fundamentali tal-libertajiet. Il-Partit Komunista lanqas biss għandu dritt jeżisti u l-ġurnalisti intafaw il-ħabs. Il-gruppi politiċi kollha jibqgħu ta' ħadd ma jsemmi l-qtil imwetta mill-pulizija fuq il-manifestanti fil-fatt xejn ħadd ma jsemmi il-mod ta' kif huma maħnuqa il-unions hemm miżuri li jiġu applikati f'xi stati membri aħna rridu nħarsu il-kollegi tagħna komunisti ġewwa Kazakastan. Grazzi lilek, issa l-Onorevoli Svoboda dal minuta Grazzi, aħna il-koll f'din il-kamra nafu il-libertà tal-espressjoni hija waħda mill prerequisiti tal-demokrazija. Mhux biss għaċ infusom infushom iżda għal ġurnalisti. Il-ħarsien ta' skambju ta' opinjonijiet huwa demokratiku. Kwalunkwe ksur tiegħu mhux demokratiku kunu għafu li tistaw iżommu l-informazzjoni ma tżawx qatt waqfuha milli tinferex kompletament. Jintużaw allegazzjonijiet biex jiġu imwaqfa dawn il-libertajiet bħal ġili siru fil-fatt allegazzjonijiet dwar traffikar ta' droga li ma jkunux minnhom. Infakkar punt 10 d tal-preambolu il għaliex il-sinjor stawa fil-fatt da akkużata illi firxet informazzjoni falsa u dan jista' jwassal għal sentenza il-ħabs ta' seba' snin. Irridu nappoġġaw li l-ewdok kol qegħdin jiġġieldu għal libertà tal-espressjoni fil-Kazakistan. Grazzi, grazzi tal-kummenti tiegħek. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Mamikens. Grazzi, President, Sur Kummissarju, Eżis kollegi. Iva, situazzjoni tas libertà tal-espressjoni mhix ideali. Dak li jrid isir kemm mill-gvern tal-Kazakastan u mis-soċjetà nafuħ bitċar jiena qabel sirt MEP kon ġurnalist u jiena kooperajt maħħom i permettejtilom illi ikollom Fil-fat li jitkellmu f'pajjiżi meta l-opportunità f'pajjiżhom ma kellhomx. Iżda ejja naraw x'inhu jiġri f'pajjiżna issa f'pajjiżi stess. Maxim Kotelov irċieva sitt xhur il-ħabs. Għaliex eh, fuq l-internet kiteb ċajta dwar il-Latvja illi s-sihbet fil-Federazzjoni Russa din ukoll nistgħu nisuha bħala ksur tal-libertà tal-espressjoni. Bekk konkludejna l-lista, naddu issa għas-sur Tajani taħt il-proċedura catch Antonio, you have the floor. Antonio, jekk joġbok, għandek il-mikrofonu. Jina d-debattet li jimiex taqt nitkellem, Signora President. Örülök, mert túl hosszú tal-ista. Kukan képviselő úr. Mela l-lista sar. Isur Kukarsa. Mela il-Kazakistan sar l-ewwel pajjiż illi kellu il-PPCA ma l-Unjoni Ewropea din jista' jib jgħin sabiex il-reformi komplu u d qoddim per dan il-qafas minn kajja relazzjoni b'saħħita mal kazakastan aħna rridu nkomplu nisqu fuq il-pressjoni kol ma jmur tikber fuq il-medja indipendenti u fuq l-ambjent li fija taħdem soċjetà ċivili. Il-lista twila ta' ġurnalisti li jirċievu intimidazzjoni mill-awtoritajiet hija ta' tħassib il-ġlieda din iġda ma taħx tiġi kompromessa fil-fatt għandu japplika anki fl-ambjent pre-elettorali sabiex il-ċittadini kun jistaw jazlu il-kandidati tagħhom dawn l-elezzjonijiet bikrija ta' marzu fl-20 ta' marzu fil-fat nisħaq fuq rakkomandazzjoni tal-OECD. E. Grazzi. Kessanem képviselő xalur, kaputo képviselő xalur következik. No. Is-sur issa għad debattitu li jmiss, mela, kollegi. Tant ollu l-karta kmini, l-azbis tkun taf li ma dibattitu tkunu, tishtiqu, tintervjenu għalla stant, stennew sal-ħar ta' dibattitu u għek ma jkonniex konfuzjoni. Sur Marjas, fuq dan t-xtiq tkellem tal-jeb wis. Għandek il-mikrofonu. Grazzi, Mella. L-ekonomija tal-Kazakastan hija kontrollata mill-Istat u dan wassal għal ħsara kbira minħabba tnaqqis tal-prezz taż-żejt u l-kriżi sejra skompli anki fit-tieni nofs tas-sena. Qegħdin naraw il- rabja tal-poplu, irridu jirrispettaw id-drittijiet tal-minoranzi, tal-Russi, tal-poplu kazzak, iżda ir-reġim jakkes il-poplu, il-libertajiet tal-ħaddiema, tal-unions, tal-ġurnalisti, tal-libertà tal-espressjoni, tal ħaddiema tal unions tal ġurnalisti tal libertà tal espressjoni Il-Kazakastan huwa siħab kummerċjali importanti fl azja ċentrali rridu nġibu żvilupp u stabilta. Kollox iżda jiddependi mill-rispett ta' drittijiet umani u l-konvivenza bejn il-Musulmani u l-Insara. Grazzi kollega naddu l-mikrofonu issa. Is-sur de Castaldo jixtieq referenza intervent f'dan dan id-dibattitu. Iva, Iva, grazzi, President. Aħna għedin kommentaw dwar situazzjoni ta' ksur ta' drittijiet fundamentali mill ar trattament atroċi, qed jiġu ċaħda libertà tal-espressjoni ġewwa l-Kazakistan il-medja tiġi immanovrata b'mod kiefer b'skużi ta' sigurtà l-autoritajiet eh, dawn il-ġurnalisti provaw jagħmlu xolom iżda ma jistawx. Issa fil-Kazakastan jistaw jitwaqfu anki il-kontenut ta' siti internet minħabba raġunijiet ta' sigurta nazzjonali issa bil-introduzzjoni tal-kodiċi penali l sit qed jiġu qed jirċievu anke pieni l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li qegħdin jiġu mċaħda milli jagħmlu xogħolhom fis-soċjetà ċivili jiena nixtieq ngħidilkom jenu żaw standard wieħed għal kulħadd ma nistgħux nipermettu li l-valuri tagħna inbijawhom skont il-prezz tal-żejt jew l-gazz. Nitlob minnkom koerenza hawnhekk u dejjem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 il-kollega tiegħi semma reat wieħed iżda hemm ieħor restrizzjoni tal-libertà tal-ċabra. Fil-fatt il-reġim Kazak jibża min-nies li jkunu jistgħu jiltaqgħu u jiddemostraw il-medja indipendenti hija waħda mill-karatteristiċi essenzjali ta' pajjiż demokratiku il-libertà tal-assoċjazzjoni hija essenzjali wkoll fejn għandek stat ta' dritt. L-elezzjonijiet parlamentari semmew jiena imħasseb dwar il-mod ta' kif qed jitmexxew dawn l-elezzjonijiet. L-oppożizzjoni qed tgħid li Nazarbayev għandhom l-aħjar kandidat huma stess qaluh. Dan ma jaqbel ma ebda regola tal-istat tad dritt u essenzjali li l-Unjoni Ewropea tkun attiva minn dan il-lat. Grazzi, bekk nagħlqu l-proċedura catch tiegħi. Is-Surħan issa fisem il-Kummissjoni. l-Unjoni Ewropea dejjem issegwi s-sitwazzjoni tal-libertà tal-espressjoni, drittijiet fundamentali li għandhom jiġu garantiti taħt il-Kostituzzjoni Kazaka u l-impenji tagħha fuq livell internazzjonali għandna qegħdin naraw li dawn huma ta' prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kienet minn dejjem ta' qudiem biex titlob għal titjib fis-sitwazzjoni u b'mod konsistenti semmat leħina fuq kwistjonijiet ta' libertà ta' espressjoni fir relazzjonijiet bilaterali tagħha mal-Kazakastan. L-Unjoni Ewropea hija mħasba biżieda ta' pressjoni fuq il-medja indipendenti f'dawn l-aħħar sentejn rajna numru ta' pubblikazzjonijiet illi kellhom jingħalqu jew li rċevew penali finanzjarji sproporzjonati Dan għandu impatt mhux biss fuq il-pubblikazzjonijiet, iżda jwassal anki li jkun hemm min jibża jitkellem u jiċċensura lil nnifsu. Il- limitazzjonijiet anki online fil-libertà tal-espressjonijiet bil-prosekuzzjoni bil-tfittxija anki ta' bosta bloggers juri dan il-fenomenu il-bloggers inħelsu b'res-restrizzjonijiet fuq iċ-ċali taħħom. tagħhom. Aħna nifukaw mhux bes fuq każijiet speċifiċi u individwali, iżda anke fuq il-qafas leġislattiv li jippermetti għal sanzjonijiet għal diffamazzjoni denigrazzjoni ta' l-unur u d-dinjità. B'mod partikolari aħna ħeġġiġna l Kazakastan jirreveti artiklu 174 tal-kodiċi kriminali li imponi sanzjonijiet kriminali għal ċerta kliem offensivi u l-intuża kontra attivisti u bloggers. L-Unjoni Ewropea ila tisħaq illi l-importanza tal-ħelsin tal-espressjoni għall-iżvilupp ta' soċjetà indipendenti fil-Kazakastan fil-proċess għal sħobija mħedġa u kooperazzjoni hija essenzjali fil-żjara astana f'Diċembru tas-sena li għaddiet għall-iffirmar tal-ftehim ir rappreżentanz Oli u għajmet il-kwistjoni tal-importanza tas-saħħa tas-soċjetà ċivili permezz ta' tisħiħ tal-libertajiet fundamentali l-Unjoni Ewropea enet fil-promozzjoni tal-libertà tal-medja u t-tisjeħ ta' soċjetà ċivili u anke l-libertà tal-espressjoni taħt l-istrument tal demokrazija u drittijiet fundamentali l-Unjoni Ewropea hija lesta biex taħdem ma l-imsieħba kollha involuti fl-indirizzar ta' dan il-fenomenu. Grazzi. Köszönöm szépen biztos úrnak az záró gondolatait a... Grazie kommissarju tal bekk id-dibattitu ninformakom illi irċevejna seba mozzjonijiet għal rezoluzzjoni. Nalqu għawnek id-dibattitu. Il-votazzjoni namlu aktar tard illum. Naddu issa għal punt li jmissu l-agenda leġittu. Mod partikolari il-każ ta' Giulio Regeni nibdew bl-awturi tal-pari nibdew bis sinjura Lockbiller. Yes. Thank, you, Chair. Grazie, President. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu hija drammatika u sejra l-ar. L-awtoritet Eġizzjani qed joħon u eh, drittijiet fundamentali, eh, protesti u ma projbiti, u dawk li jiġu dritti tal-bniedem qed jiġu medda u anke l-NGOs qed medda dak kull min jiġi arrestat fl-Eġittu jinsab taħt riskju, in-nies jinżammu b'mod arbitrarju u eh, jinżammu għal ġmat saħ minn kontat ma' dinja ta' barra NGOs tkellmu fuq każijiet ta' ħabsin li jiebu f'każ ta' ġizzjani illi mietu waqt detenzjoni, tortura tiġi pratikata b'mod wiesa u l prezenti preżenti huma tal-baxx. Dak responsabbli għak surta dritt ta' bniedem kontra priġunieri kważi qatt ma jitresqu qudiem il-ġustizzja meta żort l-Eġittu tiġi matilu il-katavru ta' riċerkatur geni knadu kien skopert u naħseb illi u informativ ħafna li flaqat li kelli ma' attivisti, ġurnalisti u diplomatiċi rabtu il-mewtija ma kazi toħra ta' ksur ta' drittijiet ta' bnidem fil-pajis. U tissuġġerew illi membri tal-operatus segret kienu responsabli li l-Unjoni Ewropea tibat messaċċar l leġittu Repressjoni ta' diritti fundamentali mhux se jwaslu għal pajis stabli woni sakemm ma jkunx hemm titjib sostanzjali ta' rekord ta' dritt ta' bnidem fil-pajis, stat membri tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikunu kompliċi u eh, għandhom jirristrinġu l-esportazzjoni tal-armi lejda l-pajis. Grazzi. Is-Sur Belder. Grazzi ħafna. Il-mewt eh, atroċi ta' Sur Regeni għandha potenzjal illi tħallim impatt fir-relazzjonijiet bejn l-Eġittu u l-Unjoni Ewropea. U essenzjali li nħarsu lejn il-konklużjonijiet. Il-rizultata ħari tal-investigazzjoni konġunta bejn l-Italja u l-Eġittu hemm bżonn eh, nistennew l-ewwel. Erdu design il-Knisja fl-Eġittu li tajb investigaw ukoll. L-Unjoni Ewropea qed toħloq pressjoni sabiex eh, ċertu l-ġijiet jitneħew u l-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn il-politika tagħha viżavi l-Eġittu. Fejn? Grazie Presidente. Sur Koraw, grazie President, Giulio Reġeni kien tifel Ewropew, zazuħ il riti kontribwixi għal bini ta' soċieta aħjar, soċieta ħilsa. Il-xolti għaw ta' riċerka wasal sabiex jitratta kwistjonijiet skomdi għall-autoritajt eġizzjani kwestjonijiet oskurati mill-medja u l-xena politika u koll. Ir-rida tiegħu li għad vuċi minn mandux wassal sabiex ikun torturatu maqtul ċirkostanzi li għadhom oskuri u da mux aċċettabli. Ġurjer Kenny seta kien eh, xaħat liġi minna zazuħ Ewropew li f'dem fittax il-verità. L-Unjoni Ewropea trid tassumi minkejja il rabtiet mill-qrib mal-Eġittu pożizzjoni ibsa u deċiża illi twassalna sabiex nistaqsu mistoqsijiet fuq xwassal għal mew ta' Ġulju Reġeni għaliex m'għandux ikun hemm dubju fuq il-fatt illi anzi sakemm ma jkunx hemm dubji li setat u l-interessi ikkopru il-riħa ta' dem ta' Ġulju Reġeni dan il-poster nededikaw ħlilu u l-familjari tijaw ġustizja u verita għal giulio Reġeni. Grazzi. Is-Sur Borghezio. Presidente, certo verità e anche... Grazzi, ħafna verità u ġustizzja bla dubju għal ġuri reġeni. Jina saqsem nisoqsit l-Komitat Affet, pero ġejt imwaqqaf. Il-Sinjura Mogherini ma qalet kelma fuq il-kas reġeni. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni illi firmaw il-partiti kollha hija kemm xejn eh, dajfa hija attakkuża kontra dar reġim illi f'dan eh, il-każ żgur huwa responsabbli għal aġir illi ta' min eh, nikkundannaw. Meta l-Eġittu kien taħt il tmexija ta' Morsi u fil-seta kellek il-laħwa mużulmani, l-Unjoni Ewropea ma kienx tikritikom, kienu favur il-libertà tal-espressjoni, l-ħarsin ta' dritti ta' bniedem, għajjejna insomma, għajjejna fuq dal-ħarsin ta' dritti ta' bniedem illi daqqa, nħarsu għom daqqa li rridu kollu najdu xaġa kol fuq tentattiv illi ninvolvu persuna pal reġeni zazuwa twajba f'attivitajiet illi xaktarx kienu kellhom x'jaqsmu ma' ċentri ta' riċerka mir-Renju Uniti ma' daw affarijiet delikati waħin ma nitkellmux fuqhom. Zdehovski képviselő ur következik. Grazie ħafna, l-Onorevoli Zekowski, grazie ħafna, President, Komissarju. Il-kas ta' Giulio Reggeni għandu jiġi mitqis bħala kas kundannabli għajjem mistoqsijiet fuq il-sigurtà ta' ġeddidini tagħna meta jkunu l-leġittu Dan huwa pajjiż li aħna qed nikkopraw miegħu, huwa pajjiż li naħsbu li huwa partner strateġiku għal ġejjin għalina, xi ħadd li qiegħed fuq tagħna, ġifieri każid bħal dawn brabta ma' eh, żviluppi fil-ġejjini fl-Eġittu hi ħażduna mhux ħażin jiena nieħu gost li għall-ewwel darba l-Eġittu ħalliet numru ta' investigaturi italjani li naqdu fl-investigazzjoni illi huwa pass fid-direzzjoni tajba ma mhuwiex biżejjed għal daqstant fissem il-PP e. nixtieq insejjaħ lill awtoritajiet Eġizzjani sabiex jagħmlu l-almu tagħhom u nerġa' ngħid l-almu tagħhom sabiex iħarsu ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea fit-territorju tagħhom indipendentement mir il-ġon tagħhom jew affiljazzjoni politika bżonn jinvestigaw dan il-każ ek serju. Grazzi. L-Onorevoli Xake għal minuta u nofs. Thank you, President, Commissioner. Grazie, President, Kommissarju, kollegi, e kif e, nfakru l-memoria ta' dan iż-żazuħ maqtul, nfakru kol it-tortura li e, tantija mifruxa fl-ġittu, nimbottaw għal ġustizja, ġustizja li għandha tkun b'saħħitha f'kull kas ta' ta' ejbin surzat fl ġittu kena 1700 kas fl-2015 skont NGOs il jaraw l-involviment tal-servizzi sigriti fil-metodi ta' tortura użata. U sen zommu l-autoritet eġizjani eh, impenjati sabiex ma' mal-autoritet italjani u sabiex ikun hemm investigazzjonijiet kredibbli. Din hija xi ħaġa li ma tiġrix f'ħafna każijiet fl-Eġittu hemm iktar impunita minn ġustizzja sfortunatament. U jiena ħasba ħafna fuq il-kampanja fuq skala kbira tal-Gvern Sisi sabiex jinżammu kritiċi, ġurnalisti minn it-tiġi tal-midem u anka oppożizzju politika mill-2013 iktar minn 22.000 persuna nżammu eh, batu l-ħabs kont l-autorità ġizzjoni nifisom. Wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea titkellem u twaqqaf l-esportazzjoni ta' sistemi teknoloġiċi illi jgħinu l-ksur ta' ġitit tal-bnidem. Hija illużjoni illi fl-Eġittu jkollna partner b'saħħtu għaljata biex niġġieldu terrorizmu mingħajr ma nħarsu l-libertajt u drittijiet fundamentali tal-Eġizzjani. U għalfejn nazzjonijiet mill-passat reċenti mhumiex iktar eh, mux qed jiggwidaw il-politika tagħna li ir raġuni għalfej kien hemm il-rewisċa tal-2011 għadhom preżenti u dawn għandhom nifdhom għandna nħidhom in konsiderazzjoni. Grazzi. L-Onorevole Maltese. Grazie, President. Għaddew ħames ġimat mill-mewt ta' Ġulju Reġeni u kull ġimma l-autoritet eġizzjani bidlu l-verżjoni fuq di traġedja illi jider li waqt il-politiku imwetta eh, bordni tal reġim Assisi fuq zazuħ riċerkatur Ewropew. Dawn iż-żminijiet il-gvern tiegħi ma sabx id-dinjità li kundanna din il-ċajta makabra u ma ġixxiex lanqas u ma interrompiex rapport mal-reġim ta' Zizi ftejmiet Fu ġvida kontra terrorizmu, xaġa groteska fuq fu dittatur, e il terrorizmu huwa l-istrument prinċipali tijaw sabiex jiggverna. L-lum dal-Parlament se jivvota fuq għatta dinjeta, hija ħaġa tajba ma mhix għan'na għandna nifqu nikkonsidraw alleati tal-Ewropa, reġims li jahon u libertà pal Turkija ta' Erdogan u l ta' Sizi u ntuhom għom li ntużaw sabiex ikomplu jopprimu l-popli tagħhom u bekk niċħdu l-valuri tagħna, aħna maħniex qed niġġieldu imma kontra ma favur terrorizmu hekk. Grazzi l-Onorevoli Panzeri. Grazzi President. Il-Parlament Ewropew mhux biss kondanna tortura u l-qtil ta' Giulio Reġeni ma jitlab ukoll li jingħataw lill-awtoritajiet Taljani kull informazzjoni u dokumenti utli sabiex b'mod konġunt mal-awtoritajiet Taljani kun hemm investigazzjoni rapida, trasparenza u parziali sabiex niksbu l-verità l-Eġittu għandu interrompi dan lejbin sforzat permessa tortura għandu jneħħi liġi repressiva tal-Novembru 13 illi joħno id-dissens paċifiku l-Eġittu kol għandu jeħles persuni mizmuma minħabba kuzuni tal-libertà tal-espressjoni għati l-soċjetà ċivili u l-union sabiex joperaw kif eh, xira. Sir Han, Komissarju Han, l-Eġittu bla dubju huwa partner importanti għall-Unjoni Ewropea. Imma ma jistax ikun dan akkosta kollox u aħna ma nistawx u ma rridux u għajnejna u dim dak li qed iseħħ bħalissa. Grazzi. Misur kan għan olla deħ, pero ma intik il-kelma, għalix inti tinsab fil-lista ta' kellima. U nishtuq nibdew il-votazzjoni fil-ħin. fil se jkollok ħin titkellem iktar l-qoddim bekk nalqu il-lista ta' awturi, issa fissam il-gruppi politiċi, is Polċak l-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President. Ridu nammettu li l-Eġittu ma jinsabx situazzjoni faċli dawn il-jiem, imma dejjem mux ġustifikazzjoni għal passi tal autoritarijiet illi jiksru drittijiet bażiċi u drittijiet fundamentali. Il-kas Giulio Reggeni huwa traġiku imma arminek hija l-prassi istituzzjonalizzata fejn awtoritajiet statali inneħħu niskom dibta li motu manjera illi ma jkunux qed jirrispettaw eh, liġijiet ta' pajjiż modern, leġittur tkun pajjiż modern li jabdi l-Kostituzzjoni 2014, ma da t sejħ il-pajis mux modern, għandek eh, kontradizzjoni bej dak li għattajt il-Kostituzzjoni u kif tiġi implementata. Dil kontradizzjoni eh, għandha tiġi kondannata mit eluf ebu eh, anka minħabba il-forzi ta' intelligence tal-Eġittu illi wassana nikkonkludu illi il-reġim ma jilħaqx il-kriterji mixtieqa vizavi demokrazija. Grazzi fissem il-grupp Sendi l-Onorevoli Del Monte. Grazzi, President, kollegi. Illum qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni li titratta l-ksur ta' ġitid tal-bniedem fl-Eġittu. Madanakollu qed niffokaw l-aktar fuq il-każ ta' Giulio Reġġeni. Il-mew ta' Giulio Reġġeni żagħżugħ riċerkatur mill-istess reġun tiegħi li kellu ħajja qudiemu ħafna tamiet. Ġulju mar fil-Kajr sabiex kompli jistudja memmek sa' il-mewt wara torturi bla tmiem l'Eġittu? ta' lura l-katavru madu ma tax lura l-verità. U naħseb li ma jeżistux rapport kummerċali u strateġiku illi jippermettilna li nifqu qoddim il-sejba għal-verità. Dan dovuti għalih, għal-familja, għal-ħbib tijaw, għal-fjumicello, raħal li kien ġej minnu, imma nafuħu kol li tanza zaħlijat iridu jibqaw jemnu fil-libertà u dritt tal-ħajja illi ħat ma jista' ineħilhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Irdu niftakruħ dan. L-Orvoli Buħner għal-minuta, grazzi. Drittijiet tal-bniedem stat ta' dritt huma valuri ċentrali tal-Unjoni Ewropea. Meta niġu għal strateġija kummerċali, irridu nisqu aktar fuq rispett tal daw il-valuri meta niġu biex negozjaw mal-partners tagħna. Drittijiet tal-bniedem qed jiġu maksa kważi kull imkien fil-vant nofsani fl-Eġittu fis-snin reċenti is-sitwazzjoni deġenerat eh, b'mod eh, imħaffef ħafna kull il-gvern irid joħnoq kull attività politika, anka attività politika li tappoġġa l-gvern. Ir-riżoluzzjoni imres għallum tresqet flaqwa ħin possibli u inħedġaċ il-Kommissjoni sabiex tiżgura illi il-restrizzjonijiet kummerċali suġġeriti jiġu implementati fil-prattika. Grazzi l-Onorevoli Castaldo. Grazzi President, illum edin hawnhekk sabiex nikkundannaw Eh, omicidju barbaru, eh, orrur Rur Blasens u eh, mhux aċċettabbli li jkun hemm dawn il-manuvri sabiex nizvijaw u sabiex nattu tortura spetata illi twassanna sabiex nikkonkludu li hemm ġlida ta' seta fil-gvern, leġuttu tritturi bil-fatti li tixtieq il-verità li tikkastiga l minu responsabbli u mhux il-minu min u komdu għalihom. Hemm drittijiet qed jinkisru fl-Eġittu għaliex l-interessi ġeopolitiċi u enerġetiċi ma jistgħux jiġġustifikaw l-inġustifikabbli li it terrorizmu estremista ma niġġildux bit-terrur minn l-istat l-Unjoni u l-Istati membri għandhom eh, jużaw kull arma possibbli għalihom għaliex u dim il-verità ma nistawx nisktu, mhux biżejjed nfakru il-memorja ta' Ġulju ma rridu naġixxu, nistennew il kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, aħna rridu verità u ġustizzja għal Ġulju Reġeni, verità u ġustizzja. Köszönjük következő hozzászólunk López képviselő úr egy percben. Hoy estamos aquí para condenar la muerte de Grazie ħafna. Aħna edinaw biex nikkundannaw id-mewt ta' Giulio imma biex nfakru li miet bħal ħafna oħrajn li mitsu bħalu. Attivisti fl ħames snin ilu jew waqt l-aħħar ħames snin. U biex najdu li il-ġejjini u r-relazzjonijiet internazzjonali eh, irridu jimbnew mill-verità, verità li qed tiġi moħbija lilna mhux id-darba biss imma darba wara l-oħra u f'dan il-każ. Giulio mhux każ waħdu huwa parti minn lista twila ta' ġurnalisti, avukati, attivisti, eh, dawk li ġildu għad-drittijiet tal-bniedem li ġew arrestati, torturati jew inkella maqtula f'dawn l-aħħar snin fl-Eġittu. Imma importanti li l-mewt ma tkunx għal xejn li eh, li aħna niġu ispirati li mhux ħanibqgħu nagħlqu għajnejna li l-iżjed ġlida importanti fi pajis strateġiku bħal mawa l-Eġittu huwa rispetta rispett drittijiet eh, tal-bniedem u dan irridu ngħiduh mod ċar lill-awtoritajiet. Mr. Kan. Grazie, l-Onorevoli Kan. Jek jogħġbok. Grazzi. Sinra President, nikkondanna bil-qawa kollha il-til ta' Ġulju Reġeni u nesprimi s-solidarjetà tiegħi mal-familjari tal-vittma na bżonn investigazzjoni kredibbli fuq il-mew tiegħu. Sfortunatament il-każ ta' Ġulju jsegwi lista twila li tidħol f'mijiet ta' ejbin sforzat fl-Eġittu minn meta ħa is-seta militar Nitolbu verità għal Ġulju u nitolbu wkoll ġustizzju għal numru ta' Ġizzjani li qed jisoflu eh, stess affarijiet ta' kuljum. Il-forza ta' sigurità ġugatura ma resqux eh, u il-liġi l-min pratika tortura jew eh, forza eżagerata l-autoriti ġudizjani li jridu neħħu liġi tagħhom fuq protesta u kull liġi repressiva oħra li qed jiġu għal repressjoni interna bil skuża ta' sigurta tal-Istat rridu neħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex niżguraw li l-Gvern Eġizzjan jagħmel dar riformi kif xira sabiex nżommu paċi u stabilità fl-Eġittu. Grazzi. Köszönöm képviselő mhux most Se ħafna. Wara din il-lista qasira, sa niġu għal-lista twila ta' kellima taħt il-proċedura KSGDI, sfortunatament ma nistax nagħti il-kelma lil kulħadd għaliex ħin biżejjed m'għandniex. Nibdew bis-Sur Tajani. Mikrofon għas-Sur Tajani. Un interlokutor importante Unione Europea. L-Eġittu huwa interlokutur importanti għall istabilta tal-żona tal-Mediterran, ma dan kollu ma nistawx eh, ninjoraw il-valuri tagħna minħabba interessi kummerċali u interessi politiċi. Id-dialogu ma' pajis pal eġittu nibbażawh ukoll fuq eh, il-kollaborazzjoni indispensabbli u meħtieġa għal ħarsien u rispett ta' drittijiet ta' bniedem u għadu dmir tal-Unjoni Ewropea li tħares id-dinjità tal-persuni Odri drittijiet ta' bnedmin anka barra l-frontieri tagħna jiena xtaqt azzjoni iktar b'saħħitha minn aħħa ta' rappreżentantoli. Forsi xtaqt narawnek magħna kif xtaqna naraw aktar attiva fuq iż-żewġ Taljani maqtula fil-Libja. L-istess fuq il-kwistjoni ta' żewġ eh, fuċiliri tal-marina li nqabdu fl-Indja. L-Ewropa l leħena sabiex tħares l-ewwel net il-valuri tagħha. Grazie. Enna tajt pa proset, is-sur Caputossa. Grazie, President l-Europa trid tkun biswit l-Italja fit-triq li għandha twassal għal verità sieħa tal-mew ta' Ġulju Reġeni fl-Eġittu. Mżonna firmaw mill-ġdid sabiex anke nuża il-krim ta' Ġentiloni Mr. fil-Barani li ma nistax eh, naċċettaw veritajiet komdi kif irid titina l-Gvern Eġizzjan. Għandek li ġara l-Ġulju Reġeni fl-Eġittu imponi li kosa biex naġixxu bis-saħħa aħna ngħidu li hemm bżonn verità fuq il-mew ta' dazza ċerkatur u nittimaw kol spiegazzjoni fuq ksur ta' ġilti temdem tal-pajis Eġittu li rappresenta partner importanti għall-Unjoni Ewropea għandu jirrispetta ġiltiet tal-bnidem u l-obligi rigward libertà tal-espressjoni, reliġjon u twemmin. L-Italja għandha il-kolla l-Europa biswita sabiex naslu għal-verità ta' Ġulju Reġeni. Dan nafuħ l ġulju Reġeni u dinjità ta' napala ċittadini Ewropej. Köszönöm képviselő, Marias képviselő úr következik. Grazie, Sassur Marias. Aħna sprimejna tħassib tagħna l-ksur ta' ġitti tal-bniedem fl-Eġittu. Il-qtil fl-Eġittu ta' Giulio Reġeni, ċittadin tal-Unjoni Ewropea, hija hija eh, l-aħħar ħaġa li ħatwassal għal eh, reazzjoni. Aħna nesprimu l-kondoljanzi tagħna mal-familja ta' Giulio u anka eh, naqbel mal-kollegi Taljan li tkellmu qabli l-Unjoni Ewropea trid tibgħat messaġġ ċar lill-Eġittu. Eġittu li suppost għandu jżomm ma' drittijiet tal-minu jirrispetta drittijiet tal miedem Tmexxija Eġizzjana trid tifhem li l ħnuq tal-libertajiet eh, tal-poplu Eġizzjan et ikkompli ehm, jagħti aktar saħħa lil ġihadisti. Irridu l-Ewropa trid tesprimi b'mod ċar il-kundanna sħiħa tagħha għal til tal ta' Giulio Reġeni. Mela, il-kelma l-kellim li mis. L-għennet kondoljanzi l-familja ta' Giulio Reġeni u jena nemmen Iva li il-til għandu jiġi investigat eh, b'mod indipendenti, ma dan huwa biss wieħed minn mijiet ta' każijiet u jiena eh, nixtieq kunna naf awtoritajiet x'in pożizzjoni tagħhom dwar l-Eġittu. Il-bieraħ tkellimna dwar ir-rilevanza tan-nisħubija tat-Turkija fi żmien meta Erdogan qed jagħmel dak li jagħmel eh, qed naġlu jekk nagħmlu liberalizzazzjoni tal-viża u niftħu il-kapitli ftit ħinilu tkellimna dwar il-Kazakistan iffirmajna ftehim u nafu x'tip ta' reġim qed nidrizzaw u neġitu parti oħra minn din l-istess stampa imma kummissarju għal darba warrab in-noti li għandek qoddimek u għajdinna kif ħambidlu il relazzjoni tagħna mal-Eġiptu biex verament il-qoddim ikonna sitwazzjoni aħjar u sħubija b'saħħitha. Grazzi ħafna sta' surkużo. Grazzi, Signora President, għaxar snin ilu in-nissa sindikalisti u rewna Eġittu li kienet jitkellem dwar l-libertà, ġustizzja soċjali, eccetera. Mubarak kien vizzjat minn Stati Uniti, sfortunatament ma waslitx il-libertà, l-ġustizzja u laqqas il-ħobs, imma wasal golb d-estat. Imma tħalsu biljuni l-eżerċitu tiegħu, l-armata tiegħu u baqgħu jibbijaw l-armi Dan huwa Eġittu li għandu ħafna eh, kundanni għal mewt għatel ħafna persuni s-sena li għaddiet. U il-situazzjoni qed tkompli anka dal-każ ta' Giulio Reġen li ġi torturat mod terribli u maqtul. Eġittu msieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ma tantix permetti li dan eh, jiġri mingħajr ma nagħmlu xejn. Irridu nuru s-solidarjetà, bżonn li naġixxu biex għaliex il ġittu jużaw il ġittu ta' bniedem biss meta jimportom meta għandhom interess. Grazie ħafna sa għaddi l-kelma l-sur nanno. Fuq kas bħal da tant gravi nixtieq nenfasizza li jekk l-Ewropa verament kienet Ewropa maquda għandha tajt sempliċement lill eġittu jew inti tajdinna eżattament x'ġara lil Eh, fil-kas ta' Giulio Reġeni u aħna nibblukkaw kull tip ta' żvilupp jew rapport ekonomiku u diplomatiku. Dak kull manda bżon tagħmel l-Unjoni Ewropea biex leġittu eġittu jifhem li ma tistax ehm, tiddiħ bil-familja ta' reġeni jew inkella bil-pajjiż tiegħu u mhux kulħadd jistenna fil-waqt li l-gvern tal-Eġittu qed jagħti verżjonijiet differenti ħafna u li kontradixxu xulxin. Dak kull hemm bżonn. Nitafna kelm li miss u għassu xiku. U għacċar li għawek eh, kredibilità tal-Europa il-kredibilità li natu il-realtà li nħarsu eh, ċertu investigazzjonijiet li għadhom mhumiex indipendenti li għadha mhux garantita. Jiġri hemm bżonn li mill-kliem ngħaddu għal fatti li mill-kliem nkunu nistgħu ngħaddu għal trasparenza ta' dan din il-mewt ta' riċerkatur zazuh Giulio Reġeni li kienet ifittex l-appartenenzi ta' identità tiegħu f'sistema li kienet differenti minn dak li kien imdorri. Għalhekk nitolbu lil rappreżentanta Olja sabiex tigarantixxi din trasparenza u aħna nitolbu li il-gvern Taljan irrid jinterrompi il-rapporti kummerċali mal-Eġittu għaliex l-insibu ir-realtà x'inhi hija iżjed importanti minn kwalunkwe ħaġa oħra. Grazzi. Grazzi ħafna kollega, issa is-Sur Hawit. Grazzi ħafna pala membru tal-Renjunit tal-Parlament Ewropew jiena nesprimi tħassib tal-kollegi italjani tagħna fuq il-każ ta' Giulio Reġeni mhux bissa li ħaqu l-vitmi kollha eh, ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu. Jiena nixtieq nitkellem favur il-paragrafu li jitleb l-Sur Harnan u l-kollegi tiegħu ħan u l-kollegi tiegħu sabiex ma jippermettix l-esportazzjoni ta' ċertu tamin li jintuża repressjoni. U jisem suġġeriment li Nokia Siemens fil-Germania eh, batu dan it-tip ta' tamir u eh, Hemm unità ta' sorveljanza sigrita kbira li manda l-ebda skrutinju pubbliku U jina nemmen li ċertu pajizi Ewropej li huma involuti fl-esportazzjoni ta' tamira għal dan it-tip ta' unità eh, li huma eh, din jiksru drittijiet tal-bniedem u għalhekk eh, jina nixtieq nitlob li din it-tip ta' dan it-tip ta' aġir isir illegali taħt liġi Ewropea. Grazie ħafna ngħaddi l-kelma lill-Honorable Din il-mewt brutali għanda tiġi investigata minn kumitat imparzjali għal-kem jena niddubita li jekk li li għat ħanaraw il-realtà xini, il-verita xini. Dan iż-żazuħ ma kienx vittma ta' reat komuni, imma kienet minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu u twemmin politiku tiegħu. Din mhix aċċettabbli Anka jek dan iseħ pajjiż fejn is-sigurtà soċjali mhix daqshekk ċara jew ovvja, anka ħames snin wara rivoluzzjoni, irridu nsemmu leħenna L-Unjoni Ewropea ċitturi solidarjetà mal-Italja trid tagħmel l-almu tagħha sabiex dan il-każ ma jerġax jirrepeti ruħu. Grazzi ħafna, issa l-aħħar fuq il-lista tiegħi L-Onorevoli Menvi. Grazzi, Signor President. Re, verità u ġustizja Giulio Regeni u madmir impen e, eh, tfittxija neċessarja l-istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma rridu nkunu ċerti li lebda realtà ekonomika Ewropea e, tkun involuta f'sorveljanza, f'kastigi, f'torturi li sfortunatament edin isiru f'dan il-pajis fil-Eġittu. Aħna għanna situazzjoni ta' ksur ripetut ta' drittijiet tal-bniedem li r rizoluzzjoni komuni tagħna eh, tfakkar. Tfakkarna l-impenn biex inkunu nistgħu niġġieldu din is-sitwazzjoni. Bis-saħħa kollha tagħna, l-impenn kollu tagħna, jiena naħseb li figura bħal din ta' Giulio Reġeni għandna twassalna biex nirriflettu niddiskutu speċjalment fost iż-żgħażagħ. Żgħażagħ li huma impenjati fi politika u li jridu jbidlu d-dinja. Jiena naħseb li anka Giulio stess bir-riċerka tiegħu bil-istudji tiegħu ipprova jbiddel l-affarijiet imma ma kellux iħallas bħajtu ir-riċerka tiegħu għal-verità. Grazzi. Mela, sur kummissarju jina ċert li kuħat għandu l-istess opinjoni fuq din il-kwistjoni, mista għaddi l-kelma li l biex talaq id-dibattitu. Grazie għafna, Signora President. Iva, naħseb li aħna tal-istess opinjoni. Aħna il-koll xukjajna ruħna fuq e, tfittxi il-sejba tal- e, ġisem laħajja ta' Giulio Reġeni e, ta' kmini din sena it-tortura u l-mew ta' dan iż-żazuh mhumiex biss traġedja personali għal daw kollha li kienu jafuh, imma traġedja inaċċettabbli għall-Unjoni Ewropea kollha kemm għall-istituzzjonijiet u għall-popli. U din hija xi ħaġa ġiet espressa mill-kelliema kollha llum. Viċi President Mogherini fuq livell personali għajmet il-punt dwar il-mewt ta' Giulio Reġeni mal-autoritajiet eġizjani darbtej u il-bżon li kunem investigazzjoni eh, indipendenti u trasparenti kooperazzjoni mill-viċin mal-autoritajiet eġizjani sabiex ikunem eh, stampa ċara ta' ċirkostanzi kif ukoll jiġu kastigati l-ħatja. Il-kast eh, għajem ukoll mill-EEAS u waqt ah, taħdidiet bilaterali mal-Eġittu fi frar. Is-servizzi esterni qegħdin isegwu dan il-każ kooperazzjoni mill-qrib mal-Gvern Taljan. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira għal ħarsien u l-protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi kollha inkluż l-Eġittu biex insemmu eżempju riċenti ieħor Aħna minna numru ta' interventi fuq it-tentativi li jiġu malu ċentru nadin eh, li huwa ċentru fejn jiġu trattati fuq livell mediku il-vittmi ta' tortura il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem demokrazija sta' ta' dritt huma prinċipji ta' gwida għall-azzjoni esterna u politiki esterni tal-Unjoni Ewropea. Fl-2015 l-Unjoni Ewropea reġgħet qajmet relazzjonijiet bilaterali mal eġittu fil-qafas tal-ftehim ta' adeżjoni li kien ilu waqaf mill-2010 Lan kien li nerġaw nibdew ikonna kuntatti fl-imkien f'numru ta' oqsma inkluż id-drittijiet tan-niedem biex ikonna kooperazzjoni f'oqsma ta' interess komuni. Fit-twim ta' sena li għaddiet il-Kajro reġat bdiet id-dialogu eh, fuq id-drittijiet tal-bniedem l-ewwel laqa bħal din f'ħames snin U l-uffiċjali tal-IAS qed iżommu l kuntat regolari ma' soċjetajiet mal-assoċjazzjonijiet ċivili u assoċjazzjonijiet oħra. Fil-fatt il-Viċi President Mogherini eh, iltaqat ma' dawn l-assoċjazzjonijiet waqt iż-żjara tagħha fil-Kajr erba' xurilu. Aħna qegħdin naħdmu wkoll mal-stati membri fuq eh, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu u da ħajġi ħajkun prezentazzjoni fuq dan fil-Kunsill eh, li ħajsir f'Ġinevra fi 15 ta' Marzu ħajkun hemm żjarat f'dan il-pajjiż sabiex fix-xhur li ġejjin sabiex inkomplu eh, ikonna kuntatti magħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem. Jiena nassigurakom kollu ħanamlu da kull nistgħu mal-awtoritajiet Taljani sabiex nassiguraw li toħroġ il-verità u nassiguraw ukoll li dawk li huma responsabbli għal mm, tortura brutali u l-mewt ta' Giulio Reġeni jiffaċċaw il-ġustizzja. Iżda aħna qegħdin naħdmu wkoll sabiex traġedji inaċċettabbli bħal dawn nevitawhom fil-ġejjin. Aħna nkomplu nitolb nitolbu u nappoġġaw implementazzjoni sħiħa tal-Kostituzzjoni tal-2013 riformi fil-qasam tal-gvernanza u l-istat ta' dritt kif ukoll progress fis-sitwazzjoni ta' drittijiet bniedem, drittijiet tal-bniedem fid-dawl tal-aspirazzjonijiet tal-poplu Eġizzjan għal demokrazija u stabilità. U nixtieq nżid li aħna tul il-kooperazzjoni tagħna u il-ħidma mal-Eġittu, aħna lesti li nappoġġaw l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet mod partikolari li indirizzaw dawn kwistjonijiet kollha naħdmu għad-demokrazija fil-pajjiż. U dan fil-fatt huwa wieħed minn miri li għandna fil-politika tagħna fl-Eġittu u mal-Eġittu. Grazzi. Köszönöm biztos úrnak kazaru záró gondolatait, képviselőtársaim a vita lesz. Grazie ħafna kommissarju għal dawn il-kommenti ta' iluq. Aħna rċivejna tmin mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u għalhekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu. Il-votazzjoni ħassir iżjed tard illum, issa ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Mela ngħaddi l-kelma l-ewwel lill-awturi. L-ewwel is-Sur Sebastia. Sebastia. Buon dia, moltes grazie, signora Presidenta. Grazie ħafna, Sinjura President Lodwa Tajba. Id-deterjorament ta' situazzjoni fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo hija serja ħafna l-manovri tal-President Kabija biex jżomm il-poter minkejja li kostituzzjoni ma tippermettix qed toħloq ħafna protesti min-naħa tal-partiti tal-Oppożizzjoni kif ukoll soċjetà ċivili b'mod ġenerali. Dawn il-protesti eh, tiġu maħnuqa u aħna nafu diġà li kien hemm ħafna ħafna vittmi fatali. U dan imur kompli zit ma dbatija minħabba l-faqar li ma tistax tiġi sapportata fil-poplu tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Edin ibatu ħafna Eh, il-popolazzjonijiet ta' tramontana u tal-grigalu jolqtu in-nisa nixtieq eh, ngħid grazzi għal din ir-riżoluzzjoni naħseb li ċara biex nitolbu lill president kabija sabiex jirrispetta id drittijiet tan-niedem il-leġiżlazzjoni u jieħu passi biex jagħmilha ċara li mhux ħajjibqa' fis-seta kontra il-volontà ta' dawk li eh, approvaw il-Kostituzzjoni u l-poplu tiegħu. Iżda jiena nixtieq ukoll li f'din ir-riżoluzzjoni ninkludu xi referenza għal kwistjoni tal-kummerċ ta' minerali fi żoni ta' konflitt. Din mhijiex kwistjoni biss politika. Wara hemm eh, spjegazzjoni ekonomika kummerċ ta' dem ċertu minerali li qegħdin joħolqu din is-sitwazzjoni u li qed tieħu vantaġġ minnhom l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjora President. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Demas Maker għal-minuta aħna ninsabu it pittoro għal eh, DCR, anzi DRC. Il-oppozizjoni u anka il-sieħba tal-koalizjoni edin jitolbu bidla il-president kabija mandux ġejjeni politiku imma minkejja dan xorta waħda jrid jibqa' hemm għal mandat addizzjonali kontra kostituzzjoni. F'dawn l-aħħar xhur is-sitwazzjoni qed tiddeteriora hemm verità waħda fil-Kongo li ma tistax titnifes. Attivisti ta' drittijiet tan bniedem ġurnalisti, mexxejja tal-oppożizzjoni eh, huma persegutati, mitfu għal ħabs anke maqtula, anke żgħażagħ li juru b'mod paċifiku, li jagħmlu demonstrazzjonijiet mod paċifiku, jinsabu medda ma jistgħu jsemmu l-ebda ismijiet hemm min ilu sena fil-ħabs il-gvernijiet, il-rappresentanta u l-istati membri rridu jkollhom ruol attiv sabiex ikunem dialogu inklusiv ma' DRC biex ma jibqawx jaġixxu b'impunità. Grazzi, Sassur Korawa għal-minuta. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo qed naraw kriżi politika gravi ħafna teddida demokrazija. Il-tentativi minnaħat tal president Kabija li idewem il-proċess biex jestend il-mandat tiegħu dan it-tip ta' mġiba dittatorjali tikser il-Kostituzzjoni qed nitkellmu dwar pajjiż emblematiku inkoerenza tal-azzjoni esterna li qed tieħu l-Unjoni Ewropea għaliex fl-istess ħin huwa liżjed pajjiż li qed jiġi mejjun mill-Unjoni Ewropea, li pajjiż sinjur għal dawk li huma riżorsi naturali. Irridu nħarsu lejn l-iskambi kummerċali jeżistu bl l-Unjoni Ewropea u il-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Hemm bżonn li nsegwu rakkomandazzjonijiet tal-aħħar missjoni elettorali sabiex ikun hemm elezzjonijiet ħilsa minajr ma jkunem dan it-tlet tielet mandat ta' kabija. Eh, nasbu dwar goji, per eżempju, li huwa arrestat, mhux qed jingħata l-għajnuna medika, anka e, mhux biss fil-Kongo, manka barra mill-Kongo. Gabriel képviselő asszony, egy percben. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. L'Onorevole Gabriel Almenuza. Grazzi, Signora President, Komissarju, jina tnħu gost li aħna għamilna din il-rezoluzzjoni fuq is-situazzjoni pre-elettorali fil-DRC, fi xur li ġejjin u i xur li ġejjin u makruċali għal-ġejjin ta' DRC u għal-reġun tal dajar il-gbar mod ġenerali. Jina nishtiq nefasidza tlet punti li ma koperti fil-rezoluzzjoni konġunta l-ewel net fuq il-proċess elettorali nnifsu jina nixtieq nenfasizza li huwa importanti biex nimplementaw rakkomandazzjonijiet tal-missjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet tal-2011 u il-missjoni ta' segwitu tal-2014 li mexxejtien. President il-Gvern irridu jifacċaw ir-responsabiltajiet tagħhom għandna bżonn eh, kalendarju elettorali ċar, budget, impenn pubbliku li jirrispettaw il-Kostituzzjoni. Dawn huma prerekwiżiti biex nevitaw li s-sitwazzjoni tkompla teħrax. It-tieni net nilqa' il-tiġ ġdid tal-mandat Monisku u nixtieq nara li l-mandat jiġi esti sal-ħarsien tal-ċittadini. It-tielet net, l-Unjoni Afrikana l-Unjoni Ewropea jridu jagħmlu li jistgħu biex assiguraw dialogu bejn pajjiżi fir-reġjun biex jevitaw li kun hemm eskalazzjoni fuq livell reġjonali. Grazzi ħafna ngħaddi il-kelma lis sur Görens għal-minuta. Grazzi, Signora President. President. Id-dispozizjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' dan tal-Istat ħarsu iċ-ċittadini mill-imġiba eh, estrema tal-mexxejja, ma meta l-mexxejja jinjoraw dawn il-miżuri ikonna l-problema li għanna bħalissa. Il-President irid ibiddel ir-regoli sabiex ikun jista' eh, jibqa eh, fil-mandat jew għal-mandat ieħor, għal terminu ieħor. Din hija xi ħaġa li għandna niddiskutaw tu hawnhekk, iva jien hekk naħseb. Għaliex aħna konna eh, xhieda ta' tranzizzjoni fil-Kongo. Appoġġajnija fit-twaqif tal-kundizzjonijiet tal-elezzjonijiet sabiex niprovaw nassiguraw li kunem il-kondizjoniet li jridu ċittadini. Għalek aħna e, preparajna roadmap għad demokratizzazzjoni u jena naħseb li ċittadini u il-kellim jinqata. Issa, l-Onorevoli Senra Rodriguez. Grazzi, Signora President. Jena naħseb li għawek eh, għanna u dimna rizoluzzjoni naqra dajfa u emżon titħol aktar fid-detal fċertu aspetti, partikolarment għal dak li huma il-ksur ta' drittijiet fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Jena nemmen li dan il-Parlament irrit ifassal miżuri prova miżuri li temmu responsabiltajiet tal-multinazzjonali eh, u li finanzjar tal-konflitt tal-mat. Fl-2015 il-direttur il direttur tal-programm tal-ġus maquda għall-ambjent għal li 2% tal benefiċċju ta' sfruttar tal-rizorsi naturali edin imorru biex jgħinu l gruppi armati. Minna l oħra jena naħseb li tkun ħaġa importanti li namlu miżuri sabiex nirrevizaw, namlu revizjoni ta' u e, eh, nerġaw naraw il-kontratti e, eh, tal-minerali ta u tal-forestrija biex eh, għal-sfruttament e, li jgħet isir u hemm bżonn li ma jibqawx jakkaparraw l-art minnaħa tal-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Arena. Skont il-Kostituzzjoni tal-Kongo, l-elezzjoni ġiti si fi żmien design ġurnata dan huwa meta jiskadi l-mandat ta' President Kabija u għadu ma tniffis is-setat eh, politiċi jisom iridu jibqaw hemm u dan tiwassal għall-instabilità minn jannar l ta' din ta' sena l-oħra rajna repressjoni fuq movimenti ta' oppożizzjoni. Fit-tekst aħna qegħdin nitolbu l-awtoritajiet tal-Kongo sabiex jassiguraw li jkun hemm il-kundizzjonijiet għall elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi. L-Unjoni Afrikana wkoll trid twetta ir-rwol tagħha u l-Kongo rispetta il-Kostituzzjoni l-Unjoni Ewropea trid tara li jkun hemm proċessar u jekk ikun hemm bżonn tagħmel sanzjonijiet. U il-ġnus maquda rridu jassiguraw tiġdid tal-mandat Monisku. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi anke tal-li zammejt mal-ħin. L-Onorevoli Preda, sa. Grazzi ħafna. Signor President, nixtieq nisħa fuq il-bżonn li jkollna elezzjonijiet leġislattivi sa tmiem is-sena fil-Repubblika tal-Kongo dan insibuh fil-Kostituzzjoni fil-fatt u essenzjali li nimxu f'dik id-direzzjoni u ma nippermettux li jkun hemm devjar il-President għandu il-possibilità li jirrispetta l-Kostituzzjoni illi tfisser illi servi il-żewġ mandati jew inkella jipprova jigranfa mal-poter kosta kollox nixtieq li jażel l-ewwel alternattiva u li jkun hemm rispett tal kostituzzjoni Kongoliża inkella nibża li nispiċċaw f'sitwazzjoni bħalma rajna fil-Burundi u pajjiżi oħrajn. It-tentazzjoni li tigranfa mal-poter hija għolja iżda hija ankostituzzjonali. Köszönöm, Kienge képviselő asszony következik egy percben. Grazie, onorevoli Kienġa, al minuta en rdc les élections présidentielles représentent euh, le. iva l-elezzjonijiet euh, presidenzjali fil-kongo għajkun l-ikbar avveniment demokratiku il-pajis li t juri il li kapaxi rispetta l-kostituzzjoni propja tijaw, specialment dwar il-numru ta' mandati presidenzjali li huwa limitat għal tnejn li tkun hemm skeda elettorali għabbażi tal-Kostituzzjoni u ħanna nfakru l-awtoritajiet fid-DRC li għandhom jeżerċitaw libertà, libertà ta' l-espressjoni, libertà politika il-mandat tal-president irid jasal fit-tmiemu biex ikun hemm demokrazija fil-Kongo u dan huwa essenzjali għall-istabilità fl-Afrika kollha. Nixtieq jiena nitlob għal ħelsien ta' dawk li ġew mitfu għal ħabs illa jiex jridu jiddefendu il-demokrazija l-Unjoni Afrikana għandha tagħti sema wkoll l-Onorevoli Nart. Grazie, Signora President. Li nitkellmu dwar Repubblika Demokratika tal-Kongo hija ironika għaliex l hawnhekk mhijiex Repubblika u mhijiex ta' kulħadd hija tal-gruppi armati. Mhijiex demokratika laqqas għaliex l-elezzjonijiet dejjem kienu eh, ċajta u dwar il-Kongo <laughs> minoranza biss li huma mill-ba Kongo, jiġifieri hija huwa pajjiż sinjur, popolazzjoni fqira ħafna aħna batna kważi 600 miljon euro fajnuna f'dawn l-aħħar snin. Is-soluzzjoni titlob li nibdew insolvu l-situazzjoni. U dan kollu jmur kontra il-kleptokrazja u il-korruzzjoni fis-seta biex ninvokaw eh, l-użu ta' l-artikli 8, 9 96 tal-ftejn ta' Kotenu u norbtu il-lajnuna kontinua tal-Unjoni Ewropea mal-fat li il-Kongo fil-fat irid ikun verament Repubblika u verament demokratiku. Grazzi. tal Grazzi nad il-mikrofonu. Issa l-Onorevoli Wentam. Grazzi, Signora President. L-instabilta' demokratika l-istabilità fid-drittijiet fundamentali ġewwa l-Kongo tixħet dawl ta' dubju fuq l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet jistaw iwaslu għal tmiem ta' dinastija kabila li l d għal 19 seja dimostrazzjonijiet paċifiċi din jitwaqfu mis forzi ta' sigurta u l-polizija u jider il-president jgħat jgħamil l-almu kollu tijaw biex jibqa fil-poter. Il-rizorsi naturali huma sors ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u korruzzjoni u mhux qed jintużaw għalġi tal-poplu. Importanti li l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet dan il-pajjiż sabiex il-Kummissjoni Elettorali ġdida bisħobija anke mill-soċjetà ċivili u membri tal-oppożizzjoni tkontesta twassal elezzjonijiet ġusti u ħilsa f'Novembru. Grazzi l-Onorevoli Kelly issa. Grazzi, Signora President. Il-President Kabila issa ilu fil-poter fil-DRC għal bosta u bosta snin u jidher li jemmek irid jibqa' il-violenza il-Kostituzzjoni fil-pajis qed tiġi mħarsa u rridu nkunu ċerti li ikun hemm elezzjonijiet demokratiċi jekk dan ma jseħħx ma nistawx id-DRC insejħulhom komunità demokratika irridu nibdew nsejħulhom komunità non demokratika il hemm ħafna pajjiż hemm ħafna riżorsi minerari u iċ-ċittadini u iridu intabulation tagħhom ir-rappreżentanti tal l-organizzazzjonijiet internazzjonali mhux governativi jridu jkomplu jagħmlu l-ħidma tagħhom. Grazzi, kollega. Issa ngħaddu l-proċedura catch DI. Issa dwar dal-ħoss li hemm dej fis-sala dan l-istorbju. U l fat li limitati fil-ħin ma nistax nagħti l li lil kulħadd. Dor Patissa. Povjereniče, podržavam ovu rezoluciju jer stanje u Kongu je doista vrlo teško. Humanitarne organizacije procjenjuju... Mela, dwar situazzjoni tal-Kongo, l-organizzazzjonijiet umanitarji jismaw il-7.5% f'7.5 miljon persuna ma domx aċċess kura medika jew l-ilma nadif u hemm bosta li biss jistgħu jattendu skola minħabba l-konflitti hemm 3 miljun persuna li ħarbu minn djarhom u mijiet ta' eluf illi sabu rifuġju f'pajjiżi ġirien naħseb li l-elezzjonijiet ta' novembru din is-sena sejn ikunu l-ewwel tranzizzjoni demokratika wara xiren ta' snin ta' instabilità politika u gwerer ċivili f'dan il-pajjiż Afrikan il-kol flimkien għandna nikkontribwixxu għal proċess demokratiku f'dan il-pajjiż. Danano kif ixalur. President, je crois que le président Kabila President, jena naħseb l President Kabila għandu jati ħarsa madwaru. Sfortunatament għanna eżempji ta' presidenti illi zammew il-poter fi għal tul u tul ta' żmien u kissru l-Kostituzzjoni. Nafu l-Burkina Faso ġara il-konsekwenzi l koll smajna dwarom. Il-proċess sta' baqaddej u l-demokrazija rebħet. Irridu stat ta' dritt, irridu nkunu msieħba għall-Afrikani għaliex l-interessi tagħna huma marbuta ma' pajjiżhom, iżda irridu wkoll neżerċitaw ċerta viġilanza u nkienu ċerti illi tinkiseb demokrazija f'dan il-pajjiż. Grazzi nal u bekk il-proċedura ta' kazzija il-Kommissarju ħan issa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 is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u għana l-adozzjoni ta' Rizoluzzjoni parlamentari illi tindirizza l-proċess kruċjali lejn elezzjonijiet u il sitwazzjoni inkwetanti ta' drittijiet fundamentali u libertajiet f'dan il-pajjiż. Id-DRC huwa pajjiż kbir bi sfidi kbar fostom dawk ta' sigurta u l-faqar anki violenza fuq in-nisa bħal ma qal il-Dr. Mugheri fil-fatt rebbieħ tal-Premju Sakharov ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo rat krizi umanitarja dejjema. Hemm l-ikbar missjoni ta' paċi illi qatt ħmexxew il-ġnus ma'uda sa mill-elezzjonijiet tal-2006 sar xi progress, l-ekonomija kibret, xi gruppi armati fil-vant ġew armati u fadal ma dan ukollu x'naqtfu. Iżda, id-DRC issa qiegħed joqrob lejn milja importanti fl-evoluzzjoni tagħha l-2016 għandha tkun sena ta' elezzjonijiet presidenzjali iżda l-oppożizzjoni soċjetajiet ċivili qegħdin jibżaw li l-iskadenzi kostituzzjonali mhux se jiġu rispettati il-konsens politiku issa huwa tant bżonn jusu meħtieġ u tosa sabiex ikun hemm elezzjonijiet trasparenti fil-qafas kostituzzjonali. Dan ma jfessirx il-gvernijiet u l-oppozizjoni jridu jaqblu fuq kull sfida politika li jiffaċċa l-pajjiż, da ma jfessirx illi għandhom is mandiċ issir elezzjoni, fil-fatt għandhom jiftemu sabiex naslu għal dan il-proċess. Sfortunatament kien hemm repressjoni violenta u drittijiet fundamentali qegħdin medda hemm akkużi għal tabużi u anki il-ġudikatura fil-fatt qed jintrabtu l-idea Għabbażi tal-istqarija ta' kien xasa ta' 8 ta' marzu kien hemm fil-fatt fakira li dan irid irid jiġu rispettati drittijiet demokratiċi l-ekonomija tlatet ħażin bil- tnaqqis fil-valur tal-materja prima u dan wasta l kriżi ekonomika li laqtet ħażin li l-popolazzjoni jissajja frustrata. Hemm bżonn ta' investiment fis-sigurtà, lajnuna umanitarja, aħna impenjati għal sħobija għal-medda twila, mumiex biss bżon jużi tipi tajnuna materjali, bżon anke tajnuna diplomatika għal-rekonciliazzjoni u l-paċi ma' atturi afrikani oħrajn u ma' l-kompija tal-komunità internazjonali fl-approċ komprensiv tagħna aħna edna drittijiet fundamentali l-ewwel qabel kollox għana rikonoxxu ir wol tal-ġnus ma' fl-imkien ma' din l-organizzazzjoni aħna namlu monitoraċ tal- min ħares eh, drittijiet fundamentali niġildu kontra nuqqas ta' ġustizzja u naħdmu għal revizjoni tas settur tas sigurta u għal prevenzjoni. Flimkien ma l-izvilup soċjali aħna rridu u koll li l-autoritajiet jimpenjaw ruħom għal dialogu politiku. Sinjura President biex nikonkludi najt li se jkun biss possibli għal DRC li jitċar u mill-fragilta għal saħħa permess tal-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fundamentali. Il-ġejjini ta' DRC jinsab l-ewwel qabel kollox fidejn iċ-ċittadini tagħhom. Liħna tagħhom irdu jissemmaw fil-dialogu politiku u l-Unjoni Ewropea sejra tuża firxa ta' strumenti biex dan twaslu f'riżultat. Riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew hija fwaqta u jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni li tajtu li diskors. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnézést kérek nyilvánvalóan a... Grazie, komissarju, nixtieq niskuża ruħi. Fisem il-kollegi tiegħi u xekk għal l-istorbju għanna 751 membru parlamentari diħlin u dak minnhom fih joħloq kemm xejn ta' ħoss. Niskuża ruħi. Għanna seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni ħani votaw minn hawn u ftit momenti oħra fuq dan il-punt. Għada sant niftħu is-sessjoni minn hawn u minn